Thank you, colleagues. Um, Nistaw inkomplu bl-agenda tagħna għandna il-rapport interim ta' Sinjura Makovej dwar l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew. Erba' minuti is-Sinjura Makovej.